E, Jaċek Kurski biex titneħħilu l-immunità parlamentari skont l-artiklu 6 paragrafu 2, regolament 6 paragrafu 2, din it-talba ġiet issa motija l kummissjoni tal-affarijiet legali. Umbat il-Sinjura Francesca Baraciu, beffet mis-17 ta' Diċembru 2012, il-Sur Preslav Borisov, beffet mill-ewel ta' jannar ta' 2013, u s senjur Dan Dumitru Zanfirescu, beffet mid disa ta' jannar. Jiena eh, nissuġġerixi li konferma dawk il-mandati, għaw oġezzjoniet mela ekku dawn huma validi. Issa, dwar il-nomini ta' non